La seduta è aperta. E Signori deputati, ieri il Parlamento britannico si... Membri onorevoli, il-biraħ il-Parlament tar-Renju Unit eh, esprima ruħu kontra il-ftehim li jenna sentej eh, jiftemu mana l-Unjoni Ewropea. Aħna ħadna nota ta' dan il-vot anka jekk bċertu dispjaċir u nirrispettaw għaliex l-espressjoni tal-rida tal-maġġoranza tal-forzi eh, politiċi eh, fil-Kamra tal-Commons. Iżda, irridu naqraw din is-sitwazzjoni bl-aħjar mod. Aħna qed nifhmu li qegħdin jivvotaw kontra il-ftehim imma għal raġunijiet opposti hemm min ħaseb dwar il-backstop, hemm min qed jitlob eh, relazzjoni aktar mill-qrib mal-Unjoni Ewropea, pereżempju li jibqgħu fil-Customs Union. Jiena naħseb li għadu kmieni wisq biex nevalwaw il-konsekwenzi ta' dan il-vot, imma ċertament għadna maħniex eh, f'xenarju ta' no deal. U ċertament m'hemmx maġġoranza għas favur din l-ipotezi u anke l-fatt li l-Parlament tar-Renju Unit hemm żewġ maġġoranzi negattivi, waħda kontra l ftehim u l-oħra kontra l-possibilità li eh, ikun hemm ħruġ mill-Unjoni mingħajr ftehim imma m'hemm l-ebda maġġoranza pożittiva. Għalhekk aħna nittamaw li ħanibdew naħdmu biex eh, ikonna soluzzjoni maqsuma u aħna qegħdin nistennew biex naraw kif il-gvern tar renju Unit għandu l-intenzjoni jimxi l-qoddim. Aħna minna ħatana u jekk aħna rridu nkomplu naħdmu fl-imkien mar renju Unit u naħdmu fuq il-linji l-ħomor. Il-Parlament Ewropew għandu eh, fiduċa sħiħa fil-negozjati ta' Michel Barnier li mxjum l-qoddim ċertu indipendenza, um, intelligenza u għarfin Eh, flimkien mar-Renju Unit. Jekk mhux ħajkun possibbli nkunu aktar ambizzjużi mbagħad ħajja nispiċċaw nifaċċaw ħruġ mingħajr ftehim li ħajkollu effetti negattivi taħt eh, perspettivi differenti. Aħna ċertament nixtiequ nkomplu it-tejjija sabiex nifaċċaw anka il-possibilità ta' ħruġ mingħajr ftehim. U rridu naħsbu dwar kif huwa ġust U din hija l-linja tal-Parlament. L-ewwel net lejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit u dawk tar-Renju Unit li jgħixu fil-kontinent. ċittadini li aktar minn ħadd ieħor qegħdin ibatu minħabba l-inċertezza u li huma l-ewwel vittmi ta' ħruġ jekk il-ħruġ ikun mhux organizzat sew. Irridu nkomplu nsegwu b'attenzjoni il-problema tal-Irlanda, ma rridux nabbandonaw lill-Irlanda, Irridu naraw li dik il-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u r repubblika tal-Irlanda tkun waħda flessibbli iżda fl-istess ħin nkunu nistgħu niggarantixxu l-interessi tas-saħħa, tal-agrikoltura u tal-agri industrija Ewropea. Ovvjament aħna rridu nkomplu nżommu f'dan il-parti dik l-għaqda ta' bejn l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea tul dawn in-negozjati twalu diffiċli għaqda li turi li l-Unjoni fi situazzjonijiet diffiċli teżisti u kapaċi li jkollha linja politika koeżiva. Iniziamo ora il dibattito. Mela jien nibdew id-dibattitu fuq id-dikjerazzjoni tal-Konsil fuq il- il-ħruġ tal-Renju Unit fisem il-Kunsill ngħaddi l-kelma lis sinjura ċot. Grazzi. President, membri onorevoli, f'Novembru li għadda, il-Kunsill Ewropew appoġġa il ftejn fuq l-irtirar tar Renju Unit mill-Unjoni Ewropea u l-Euratom. Il-Kunsill Ewropew approva wkoll dikjerazzjoni politika li tifissa il-qafas għal relazzjonijiet tal-ġejjieni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. U reġa enfasizza d determinazzjoni tal-Unjoni sabiex ikollna sħubija kemm jista' jkun mill-qrib mar-Renju Unit fil-ġejjieni. Dan ir-riżultat ma kienx ikun possibbli mingħajr ċertu sens ta' għaqda Eh, skop maqsum responsabilta bejn is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna illum wara li għadna kif tal-limna ir-riżultat tal-vot fi Westminster iddispjaċina dwar dan ir-riżultat dan jagħmel ħruġ mhux organizzat tar-Renju Unit iżjed possibbli u xenarju bħal dan ikollu konsegwenzi serja għalina il-koll iżda b'mod partikolari għal renju Unit. Li nindirizzaw dawn il-konsegwenzi ċertament ħaj jitlob għall-istess għaqda u e, skop maqsum kif ukoll responsabilità fost l-istati membri u l-istituzzjonijiet e, Ewropej li kellna qabel fid-dawl tal-ħafna messaġġi konfliġġenti li smajna fir-Renju Unit qabel u waqt id-dibattiti li waslu għal votazzjoni minn kull naħa tal-ispettru politiku u diffiċli nidentifikaw spjegazzjoni waħda speċifika ta' dan ir-riżultat. Dan ir-riżultat ovvjament mhuwiex it-tmim tal-logħba. Fil-waqt li konna ċari li renegozjar tal-ftehim mhuwiex possibbli, Aħna rridu nkunu lesti li naġixxu la darba il-Gvern tar renju Unit ħajkun iċċara dan ir-riżultat xi fisser għal proċess ta' ratifika tar renju Unit u x'għandhom ikunu il-passi li jmiss. Sa dan it-tant, palma ġie mitlub kemm il-darba mill-Kunsill Ewropew fl-istedina lill kummissjoni il-Parlament Ewropew u l kunsill sabiex jieħdu l passi meħtieġa aħna nkomplu l-proċess ta' ratifika fl-Unjoni Ewropea. U dwar dan, jiena qed gost li nista' nsemmi li l-ġimgħa li għaddiet diġa' il-Kunsill adotta d deċiżjoni fuq l-iffirmar tal-ftehim u approva d deċiżjoni fuq il-konklużjoni kif ukoll it-talba tal-kunsens tal-Parlament. Responsabilta sabiex nassiguraw ratifika tar renju Unit ta' dan il-ftehim hija xi ħaġa li tibqa' fidejn il-Gvern tar renju Unit. Id-determinazzjoni tagħna li nimxu l-qudiem iżda għandha isserraħ moħħ il-Gvern tar renju Unit fl-isforzi tagħhom biex ikkompletaw il-proċess ta' ratifika. L-aħħar riżultat kemm għal dak li huwa it-timing kif ukoll il-kontenut għadu il-bot milli jkun ċert Għalhekk aħna rridu nkomplu it-tejjiet tagħna għar-riżultati kollha possibbli, inkluż xenarju fejn ma jkunx hemm ftehim. Aħna ma nixtiequx li jkollna sitwazzjoni bħal din, iżda ħanħejju ruħna sew fil-każ li din isseħħ. It-tejjija u d-dimensjoni ta' kontingenza tal-Brexit għalhekk għandha tieħu importanza akbar fuq livell ta' Unjoni Ewropea u dik nazzjonali rridu nkomplu naħdmu fuq ix-xogħol sod li sar diġà. Ovvjament dan ifisser xogħol leġislattiv addizzjonali f'dan l-istadju tard tal-leġislazzjoni iżda aħna fiduċjużi li l-Parlament Ewropew ħajkun jista' eh, jilqal din l-isfida fl-interess tal-partijiet interessati kollha. Il-Presidenza bil-kooperazzjoni tagħkom xorta waħda hija determinata li tiffaċilita l-adozzjoni tal-miżuri ta' kontingenza fil-ħin. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Issa, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Franz Timmermans, grazzi ħafna sur President. Il-vot tal-bira fil-House of Commons kien ċar ħafna il-ftejjin tal-irtirar ġi rifjutat u issa ħajkonna inħarsu lejn kif ħanimxu il-qoddim. Kummissjoni jiddispjaċija li kien hemm dan ir-rifjut tal-ftehim tal-irtirar għaliex aħna nemnu li dan kien l-aħjar riżultat possibbli F'sitwazzjoni fejn hemm żewġ partijiet li qegħdin jinnegozjaw ħarsu lejn l-interessi tagħhom u n-negozjatur għamel biċċa xogħol verament tajba biex innegozja f'isem ta' 27 pajjiż il-Gvern ta' Renju Unit innegozja f'isem ir-Renju Unit u aħna naħsbu li fl-aħħar mill-aħħar dawk in-negozjati waslu għal ftehim ta' ħruġ li għamel l-inqas ħsara possibbli u ma tagħmlux tinganawx lilkom infuskom il-Brexit huwa ħsara ħsara għar-Renju Unit u ħsara ċara l-Unjoni Ewropea. U aħna bħala politiċi għandna obbligu li nillimitaw din il-ħsara għal minimu possibbli u aħna nemnu li dan il-ftehim ta' irtirar fil-fatt wassal fuq dan l-obbligu. Issa jien ma naħsibx li fidejna noqogħdu nispekulaw fuq liema tip ta' Brexit ħajkonna fil-verità, irridu nistennew biex naraw x'ħajġri fil-House of Commons fir-Renju Unit għal pożizzjoni tal-Gvern tar-Renju Unit u l-Parlament tar-Renju Unit neħdu l-pożizzjoni tagħna aminem hemm imbagħad imma aħna għandna obbligu wkoll li nkunu lesti għal kwalunkwe tip ta' riżultat inkluż ħruġ bla ftehim u diżorganizzat li ħajkollu konsegwenzi kbar kemm għar-Renju Unit kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Imma il-Kummissjoni ħatkun lesta biex tassigura li aħna nirreaġixxu għal kwalunkwe riżultat li jista' ikonna. U palma għalu rappresentanti tal-Kunsil, aħna nkomplu il-proċess ta' ratifika tal-ftejim ta' irtirar la darba kien maqbul mal-Gvern ta' Renjunit għadu u jibqa fl-opinjoni tagħna l-aħjar riżultat possibbli biex nassiguraw irtirar ordnat. Nixtieq nala bi kwotazzjoni minn C.S. Lewis ma nistawx immorru lura nbidlu il-bidu, iżda nistaw nibdew minn fejn qegħdin issa u nbidlu it-tmim. Grazzi. Ora la parola al capo. Issa naddi l-kelma l-negozjatur mm, ewlini tal-Unjoni Ewropea, tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Michel Banier. Grazzi ħafna Sur President għalli għaddejt l-kelma. Sinjuri membri tal-Parlament, Sur Viċi President, Sinjura Segretarju tal-Istat, Il-Kummissjoni Ewropea ħadet nota tal-votazzjoni fil-House of Commons il biraħ Palma intqal mill-ewwel viċi president tagħna Franz Timmermans il-House of Commons il biraħ votaw messaġġ ċar, maġġoranza ċara kontra il-ftejjim ta' irtirar li kien maqbul mal-Kunsill eh, u l gvern tar renju Unit f'Novembru u intom bħala Parlament il-qajtuh Issa bħalissa għadu kmieni wis biex nevalwaw il-konsegwenzi kollha ta' din il-vot dan il-vot. Aħna dejjem rispettajna u ħankomplu nirrispettaw il-dibattitu parlamentari demokratiku fir-Renju Unit u jina mux ħanoqot nispekula fuq xenarji differenti. Dak li urina l-vot tal bira huwa li il-kondizjonijiet politiċi għal ratifika tal-ftehim għadhom mhumiex preżenti f'Londra. Jiddispjaċina ħafna bir-riżultat ta' dan il-vot palma qal il-President Juncker u dan id-dispjaċir, sinjuri, ovvjament huwa marbut ukoll mal-ħidma intensiva li għamilna fl-imkien ma'kom mal-grupp ta'kom ta' Brexit, tal-sentej, u anka aħna ah, fl-imkien mal-gvern ta' Renjunit, għabbażi tal-linja homor tal-gvern ta' Renjunit, u għabbażat fuq ir-realtajiet li wieħed jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Verament għana jtispjaċina bil-rizultat ta' dan il-vot, għax aħna dan il ftajim tal-irtirar bnejni fl-imkien, fl-imkien mal-gvern ta' Renjunit, għabbażi oġġettiva billi isna u kol naraw li ma jkunx hemm il-frontiera fl-Irlanda, nirrispettaw u kol il-territorju ta' dwana tal-Renju Unit kif xtaq dan il-pajis u fl-imkien mal-gvern u kol ta' dan il-pajis aħna rajna kif se jkonna relazzjonijiet tal-ġejjini eh, maħna ġifiri kif se jkunu, kemm jista' jkun ambizjużi u mill-qrib skont ġifiri l-linji homor kif stipulati mill-Renju Unit. Sinjuri, aħna wara li smajna id-dikjerazzjonijiet pubbliċi li tal-House of Commons li ivvotaw kontra dan il-ftejim negozjat magħna, kif anki semma il-President tagħkom, il-dikjerazzjoni tagħhom kienu juru li kellhom motivazzjoni differenti, xi kultant anki kontradittorji Ġifiri xi kultant l-oġġettività <laughs> ma toħroġ mill-maġġoranza pożittiva li tista' tiddefinixxi proġett alternattiv, ġifir meta nqisu il-ftejm li għandna bħalissa fuq il-mejda u kif artajib Franz Timmermans issa sta għal l-autoritajiet tar renju Unit biex jgħidunna se jkunu kif irid jipproċedi se jkunu r-riżultati ġifieri mill-data ta' 29 ta' Marzu kif qal ukoll il-bieraħ fakkarna Donald Tusk il il-President tal-Kunsill. Sinjuri, bil kuntratt dak li smajna dan l-aħħar il-ftejim li aħna nexxilna namlu mal-Gvern ta' Unit huwa eh, ftejim eh, iktar minn 600 paġna huwa wieħed tajjab. Huwa riżultat ta' kompromess. Imma kien l-aħjar kompromess li stajna naslu għalih. U verament ħdimna eh, bl-ikbar oċċettività biex naslu għalih. Is-sigurtà legali f'kull parti fejn kien hemm nuqqas ta' ċertezza bħala riżultat tal-Brexit. Sikurta għaċ-ċittadini. Iċ-ċittadini tar-Renju Unit, Ewropej tal-27 stat membru l-oħra ġifieri fejn rajna li drittijiet tagħhom ikunu garantiti u b'mod sostenibbli. Eh, dejjem kienet eh, il-priorità tagħna u anki dik tagħkom tagħkom tal-Parlament u l-protezzjoni ta' dawn id-drittijiet se tibqa' eh, priorità f'kull ipotezi f'kull sitwazzjoni li nistgħu nqisu anki sigurta fil-proġetti eh, pubbliċi u anki eh, privati. Meta nitkellmu fuq il-budgets il tal-Unjoni Ewropea dawn il-proġetti kollha se jibqgħu salvagwardjati imħabba mm, dan il-ftehim. Sigurta u stabilta għall-Irlanda u l-Irlanda wkoll ta' fuq fejn il-hard border il-vitajnija eh, grazzi għal soluzzjoni li kienet qed tippreserva l-integrità tar-Renju Unit u anki tissalvagwardja s-suq uniku dejjem eh, bl-ikbar rispett li aħna dejjem minna fi u ġifiri tal-ftejim ta' Good Friday ta' Belfast. Għalek, sinjuri, il-backstop li aħna bilna miegħu ma' Renju Unit għandu jibqa' backstop kredibbli il-backstop irid ikun backstop wieħed li nemnu verament li jaħdem li nemnu fih. Sikurtà għal funzjoni pubblika l-amministrazzjonijiet għall awtoritajiet ġifiri li jkollhom ukoll żmien ta' tranzizjoni ġifiri il-bażi legali tibqa' ġifiri jibqa' il-ftejim tal-irtirar dawn l-awtoritajiet u l-amministrazzjoni pubbliċi jkollhom iċ-ċans jadattaw irwieħhom. Ovvjament aħna wkoll permezz ta' din it-tranzizzjoni natu ċans li nanfusna biex nirġaw nindikazzjaw il-relazzjoni tal-futur tagħna għabbażi jiġifieri tal-linji politiċi, dekjerazzjonijiet politiċi li għamilna aħna u anki eh, għamlu tar-Renju Unit. Hemm alternativi differenti imma dejjem nirrispettaw il-prinċipji fondamentali tagħna. Imma F'kull sitwazzjoni, f'kull ipotezi, ratifika ta' dan il-ftehim hija ħaġa li bil-forsi ssir neċessarja biex ikun hemm rikonoxximent reċiproku bejnietna, ġifieri biex naslu mbagħad tat-tieni stadju tan-negozjati li se jiddependu r-relazzjonijiet futuri tagħna. Ovvjament wara kollox din il-partija l-iktar importanti għal-ġejjini tagħna u tal-kontinent tagħna. Nixtieq infakkarkom li il-Parlament tagħkom u l-Kunsill eh, Ewropew mod unanimu dejjem metu li jekk ir-Renju Unit jixtieq forsi jbiddel dawn il-linji ħomor li jiżvolġihom aħjar u li jmur lilin minn ftejjim sempliċi ta' kummerċieles li mhux sempliċi xejn, imma aħna l-Unjoni Ewropea se tkun dejjem lesta biex tirrispondi mod favorevoli u kompanja dan l-iżvolġiment. Signuri, Mm, Sur President, mhux qed nitkellem ehm, fuq il-relazzjonijiet kommerċjali tagħna, fuq il-kummerċieles, fuq it-kabbir ta' bejnietna, tkabbir ekonomika, ma nitkellem ukoll fuq is-setturi kollha li l-kumitati tagħkom jaħdmu fuqhom il-kooperazzjoni bejn l-universitajiet, ir-riċerka. Is-sajt, settur importanti ħafna, trasport, l-avjazzjoni, u hemm iktar setturi il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u anki bejn il-ġudikatura li tanti konna bżonna wara l-Brexit, l-stabilità tal-kontinent tagħna, s-sigurtà. Sigur il-Renju Unit, pajjiż kbir, membru tal-Kunsil ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda, pajjiż ħabib u allejat tagħna. Se jibqa' l-imsieħeb tagħna għal dak li għandu x'aqsam mal-politika barranija u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp anki fil-qasam tad-difiża. Sinjuri, aħna għamilna xogħol kollettiv ta' bejnietna għal 18 il xar li kien validat f'kull stadju importanti mill-Kunsill Ewropew mill-Gvern tar Renju Unit u minnkom ukoll. Sakemm ma nsibux soluzzjoni għall imblokk li ta' bħalissa tar Renju Unit, sakemm ma jkunx hemm maġġoranza fil-Parlament aħna ma nkunux nistgħu navvanzaw. Għalhekk il-passi li jmiss kif edna jridu jiġu indikati moċċar min-naħa tal-Gvern tar-Renju Unit. Sinjuri, Brexit li jkun isir b'mod ordnat se jibqa' il-prijorità tagħna fil-ġimgħat li ġejjin. U għalissa mhux qed neskludu l-ebda ipotiż, l-ebda xenarju. Aħna dejjem xtaqna nevitaw ix-xenarju tan-no deal. Issa edin fl-16 ta' Jannar illum. Għaxar ġimad biss baqa sal-aħħar ta' Marzu. Ġifiri, dan il-moment li kien mażul mill-gvern tar renju Unit biex jerġa' jiġi pajjiż terz Ġifiri edin 10 ġimat il-bot. Ġifiri il-riskju ta' no deal maħna ijat. Għat ma kien daqsek ċar, r rezoluzzjoni tagħna hija li nevitaw dan il, din, din il-possibilità, dan il-xenarju. Imma rridu nkunu wkoll għajnejna miftuħin, luċidi biex nibqaw wkoll u preparati għal possibilità li naslu għal dan segretarja ġenerali tal kommissjoni id-dipartimenti tagħna ilna flimkien mal-istati membri naħdmu lejn eh, eh, eh, fuq dan ix-xogħol, issa x-xogħol irid jkompli jimxi b'ma smaġġel biex kull attur, kull imsieħeb ikun les biex jadotta miżuri ta' urġenza biex naraw ġifiri xe jkun l-konsekwenzi ta' xanarju bħal dan. Sinjuri, nirringrazzjakom tal-fiduċa li dejmu rejtu fina, fina kif għal Franz Timmermans il-konvenzjoni tagħna il-fatt li l-kompromess li aħna sibna flimkien imkien matul 18 il xar jibqa l-aħjar kompromess li stajna naslu għalih u r-riżultat ta' xogħol kostruttiv bejn iż-żewġ naħat matul dawn in-negozjati sħaħ. Riżultat ta' attitudini kostruttiva li se tibqa' diktana tiegħi sal ħarnet bil-kalma, bl-aqda, bid-dialogu u anki bit-trasparenza. Issa sta għal-gvern tar renju Unit li u jedinna kif irid ikompli biex jorganizza l-irtirar ordnat kif dejjem mhux ta' u kif se jrid jibni partnership magħna li jkun ambizzjuż u sostenibbli. Grazzi ħafna. Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la... Sur Barnier, jiena kont anticipajt eh, li aħna eh, nkomplu bil-fiduċja li għanna lejkom imma wara diskors tijak minn mod kif intlaqa diskors tijak ma kellix ma kellix għalfej nkompli unnejt ta' klim eh, oħrajn fuq dan. Jinn nishtiq l-għannet nir-ingrazzja Is-Sur Verhofstadt imma wkoll il-membri kollha tal-Parlament li qegħdin jaħdmu fuq din il-kwistjoni grazzi ħafna mela issa l-interventi l-ewwel net tal-President tal-Grupp tal-PPE eh, Manfred Weber. Sur President, Viċi President Michel, eh, rappreżentanti tal-Kunsill, Presidenza, kollegi. Erba kummenti fil-qossor, l-ewwel kumment jiena gburi jiena bħala Ewropew, gburi wara li smajt il-kummenti tal-Brexit u nofsilu kien hemm ħafna spekulazzjonijiet li l-Unjoni Ewropea ħataddi minn effett domino, kulħadd segwi dan il-pass, imma Is-27 stat huma verament maquda u l-Parlament qed jappoġġa il-pożizzjoni aħna nafu x'irridu li n-nies iħossu is-saħħa tal-għaqda tal-Unjoni Ewropea, speċjalment il-Britana Irlandiżi naħseb nistgħu nkunu kburin eh, ta' dak li nixilna niksbu. Grazzi Michel, grazzi Jean-Claude Juncker, grazzi. il kummenti għaj. Uwa, 28 gvern għalu IVA għal trattat, ikkonfermaw it-trattat, let istituzzjonijiet eh, fuq eh, livell Ewropew għal eh, IVA trattat tajjeb. Issa parlament wieħed għal le dan ifisser li issa fidejn ir-Renju Unit mhux fil-gvern ma l-Parlament tar renju Unit hemm min jixtieq jibqa' eh, fil-Unjoni Ewropea, hemm min jixtieq differenti, hemm ħafna pożizzjonijiet differenti ma għajdunna xi tridu tiksbu tu tuna orjentament mbagħad l-Ewropa tkun lesta li tikkonkludi n-negozjati blaħjar aħjar mod. It-tieni ħaġa li xtaqt insemmi hija riflettu għal darbohra fuq il-miri tagħna u issa għandna sitwazzjoni politika diffiċli qoddimna. Aħna bdejna bi prinċipji ċari, per eżempju, għalija l-ideja ta' idea ta' suq wahdini, speċjalment il-libertà ta' ċaqliq, e, ġifiri l-Ewropej fuq dan il-kontinent jistaw jiddeċidu b'mod ħieles feridu jgħixu. Din hija vantaġġ kbir tal-Unjoni Ewropea u jiena iddefendejtu ħankomplu niddefendi dan il-prinċipju. U ir-riżultat tal-votazzjoni u dak li hu. Per eżempju, hemm elementi oħra li nevitaw frontiera ibsa fil-Irlanda ta' fuq kif ukoll li nejnu ċ-ċittadini tagħna u jiena rrid ngħid li mhux qed nara lok ta' manuvra jekk il-bib ta' eh, eh, tar-Renju Uniti iridu jinnegozjaw mill-ġdid jekk għandhom xi negozjati oħra li jixtiequ aħna wkoll għandna id-dritt li nitolbu affarijiet oħra u niftħu l-kaxxa kollha mhux il-kwistjoni tar-Renju Unit biss imma ikun hemm kwalunkwe tip ta' eh, Eh, ta' negozjati għalhekk bħalissa le m'għandniex lokal iżjed negozjati jiena bħalissa qed indur l-Ewropa. U min qed nara l-ħadd fl-Unjoni Ewropea li jaħseb li l-approċċ tar-Renju Unit huwa intelligenti ħadd mod jgħid li hekk. In-nies fir-Renju Unit l-Unjoni Ewropea jgħidu li iżjed li qed jaraw kaos u inċertezza politika Għalhekk il-messaġġ ewlieni tagħna fil-kampanja elettorali għandna qudiemna hija issegwux il-nazzjonalisti, il-egoisti. Huwa ħafna ħjar li nagħmlu riforma tal-Unjoni Ewropea milli nitilqu jew inkisru l-Unjoni Ewropea. Il prossimo oratore è l'onorevole Roberto Gualtieri che parlerà a nome dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici alla facoltà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 protecting the peace process in northern ireland avoiding a hard border and safeguarding the single market are not up for negotiations. protecting the rights of the eu and uk citizens has been our priority. Iċ-ċittadini tar-Renju Unit kienu tal-priorità priorità għalina fin-negozjati u aħna maħniex ħanaċċettaw soluzzjoni li teddet id-drittijiet tagħhom. L-awtonomija tal-ordni eh, legali ġdida, Kif ukoll l standards ambjentali ta' tassazzjoni li nonoraw ċertu standards il bilanċ ta' drittijiet u l-obbligi dawn ma jistgħux impoġġu dubju fuqhom, poġġu del fuqhom u aħna maħniex ħan permettu li jkun hemm soluzzjonijiet bilaterali għaliex dawn ma jkunux ta' benefiċċju għall-ebda parti involuta. Laqda bejn l-istituzzjonijiet U fiħdan dan il-Parlament biex nappoġġaw il-negozjatur ewlieni tagħna hija u ħatibqa l-ikbar eh, saħħa tagħna. Aħna maqudin u aħna Michel nappoġġawk. Għalhekk issa ximis għanna bżonn ta' maġġoranza pożittiva min-naħa tar-Renju Unit. Għandna bżonn direzzjoni ċara u kapaċità li inwaslu riżultati. Il-votazzjoni tal-bira u mod ċar li bħalissa din miex, mannix dan l-appoċ maġoritarju ta' dan gvern jista jizomma xuxin biex jibqaw fis seta imma huma urew li mhux qed jagħtu riżultati fuq li żied kwistjoni importanti li jifaċċa l-pajjiż. La maġġoranza kredibli u pozittiv, jew eh, maġġoranza pozittiva u kredibli fuq il-Brexit issir fil-Parlament, jew inkella trid tippreżenta din il-kwistjoni lura lin nies Aħna dejjem konna favur relazzjoni aktar mill-qrib jekk ir-Renju Unit iridu jbidlu r-red lines tagħhom l-Unjoni Doganali Permanenti, suq wahdini, dawn kienu possibiltajiet kien ir-Renju Unit, il-Gvern tar-Renju Unit u l-linji ħomor tagħhom li għamluhom impossibbli relazzjoni futura aktar ambizjuża hija possibbli għal żewġ naħat u aħna lesti li nagħmlu dan b'mod kostruttiv b'rispett sħiħ tal-linji gwida u tal-linji homor tagħna. U aħna dejjem għedna b'mod ċar li aħna nirrispettaw ir-riżultat ta' referendum. Iżda aħna nikkonsidraw il-Brexit bħala żball kbir storiku li jħalli n-nies tar-Renju Unit f'sitwazzjoni għar l-artiklu 50 jista' jiġi revokat u jekk il-Parlament tar renju Unit mhuwiex kapaċi jiddefinixxi mod kredibbli biex jimxi l qudiem forsi wasal iż-żmien sabiex il-poplu ikollhom jgħidu tagħhom, ġifieri jew b'elezzjonijiet ġodda jew b'referendum ġdid. Il-grupp tagħna huwa ċar li jekk għalhekk hemm bżonn ta' estensjoni tal-artiklu 50 biex jagħtuhom il-ħin għal kwalunkwe minn dawn il-possibiltajiet mhux ħajkonna oġġezzjoni, imma kwalunkwe estensjoni trid tkun għal raġuni ċara u mhix sempliċement biex jaħlu iżjed ħin. Il-Brexit tinsab fi staġnar issa il-balun jinsab saqaj ir-nista Renjonit biex juru ehm, tmexxija u viżjoni ċari li jiftħu perspettivi ġodda u e, jaraw kif joħorġu minn dawn l-ilmijiet perikolużi. Aħna lesti li nibqgħu kostruttivi u imsieħba ta' min serraħ fuqhom biex naħdmu fl-interess ta' ċittadini Ewropej. Il-gruppo dei grupp tal-ICR naddi l-kelma lill onorevoli Kamal. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Barnier, Sur Timmermans u Ministru. Nixtieq nirringrazzja kemm lis sur Barnier kif ukoll is-Sur Timmermans għal diskorsi tagħhom dal kienu ġusti ħafna u n-nies m'għandhomx fuq xiex jilmentaw. Ħa nitkellem illum dwar xi ħadd li osserva d-dibattitu miż-żewġ naħat tal-kanal f'dan l-aħħar snin, xi ħadd li tkellem mod regolari ma' individwi fuq iż-żewġ naħat tal-mejda tan-negozjati u li ġili eh, suġġerixxa eh, ċertu eh, tibdil. Aħna mednilkom, mednilkomx biss xma naqblux miegħu, imma offrejna eh, soluzzjonijiet minn mindu ili eh, MEP ħaġa l laqtetni ija id-distak fil-perċezzjonijiet minn żewġ naħat imħafna f'din il-kamra jemnu il model ta' wara l-1950 ta' model politiku. Fil-waqt li fl-aħħar 50 sena ir-Renju Unit l-Unjoni Ewropea rawa iżjed bħala zona kummerċjali ħafna drabi jaqas isemmu il rwol jew inaqsu r-rwol tal-integrazzjoni politika. Ħafna drabi l-politika hija dwar perċezzjoni u dan huwa minnu anke meta ħarsu lejn ftehim ta' irtirar fuq żewġ naħat tal-kanal kien ċar li għalkemm mhumiex ħaj jikastigaw l-Unjoni Ewropea l-Renju Unita li ħajitilqu li inti tkun barra mill-Unjoni Ewropea ma tistax tkun pożizzjoni tajba daqskemm li kieku qiegħed ġol l-Unjoni Ewropea ħattu tkun pożizzjoni iebsa fuq dan anka biex tassiguraw li kwalunkwe ftehim ikun dizinċentiv lil pajjiżi oħra li qed jikkunsidraw li jitilqu ġbir ħafna nies f'dan il-Parlament huma kuntenti b'dawn in-negozjati jew inkella dawn l-oġġezzjonijiet intlaħqu, imma dan jenfasizza wkoll li saru kompromessi tul it-triq. Min imħasseb li l-backstop tista' tagħti eh, vantaġġ mhux ġust għal kumpaniji tar-Renju Unit biex jitlu fis-suq waħdini, oħrajn qed jinkwetaw li din tista' taffettwa l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tikkonkludi tinkludi ftejmiet kummerċali ma' pajjiżi oħra. U qed jgħidu li li l-backstop m'għandix m'għandix bżonna. Imma ħanajdilkom f'Westminster dawk li ma kontra dan il-ftejim jaraw situazzjoni b'mod differenti għal darboħra hemm distak fil-perċezzjonijiet u ma jaraw li ftejim ta' irtirar li għandu obbligi legali li huma jemnu li jistista torbothom ma' unjoni doganali għal dejjem. U ma jirreferu għal ċertu uffiċjali li qalu l-istampa li id-dwana tal-Unjoni Doganali tista' tkun il-bażi anke għal-ġejjini. Mhumiex qed jaraw obbligi lejali biex jimxu lejn relazzjonijiet tal-ġejjini kemm jista' jkun malajr imħazbin li għalkemm it-trattati tal-Unjoni Ewropea għandhom klawzola ta' ħruġ, ġviri din l-artiklu 50, il-backstop, iġifieri jista' jkunu imwaħlin funjoni doganali em, għal dejjem. Ġviri bħal kanzunetta Hotel California, ġviri tista' tagħmel check-out meta trid imma qatt ma tista' titlaq. U ma jħossu li dan mhux qed jikkonsidra l-opinjonijiet ta' kemm eh, l-Unjonisti kif ukoll eh, tar l-Irlanda skont il-ftehim tal-Good Friday Agreement. Għalfej għandna bżonn backstop jgħiduli meta m'għandniex bżonnu. U għal-jom, li ma jkonniex frejm waħjar minn dan il-frejm, im ovvjament hemm eh, riżultati u hemm raġuni toħra l-riżultat tal-biraħ. Il-partit tal-laburisti qed jfittex kull possibilta biex jikisser il fern preżenti anke għadhom kif talbu għal no confidence vote. Imma hemm min eh, vota imma kienu stupidu wis biex jifwa xi xed jivvotaw U dawn l-MPs iridu jħarbtu l-proċess sabiex qed jitamaw li jaqilbu ir-riżultat tal-referendum għalhekk bħala konsegwenza ta' dan ninsabu f'fażi kritika tal-proċess. L-Unjoni Ewropea kienet pazjenti ħafna fil-waqt li l-ballun kien fidejn il-Renju Unit. Imma ħadd ispiċċaw tistennew iżejjed fil-waqt li l-gvern jifaċċa vot ta' fiduċa li jiena nistenna ħajirbħu u il- Eh, jagħmlu diskussjonijiet sabiex isibu soluzzjoni li tirbaħ l-appoġġ tal-Parlament. Issa l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel żewġ affarijiet. Tistgħu mm, tippruvaw tindirizzaw xi mill-kwistjonijiet eh, tistennew li jaqa' l-Brexit jew inkella jkun hemm nuqqas ta' ftehim. Pereżempju, jekk il-backstop japplika jkun wieħed temporanju kif ukoll li fl-Unjoni Doganali l-isħubija mhux għal dejjem, Intom temnu li l-Renju Unit offrejtula ftejn tajjeb imman bħal eh, fl-2015 meta ċertu bidlit żgħar setaw forsi bidlu ir-riżultat ta' referendum jiena naħseb li tkun ħasra jekk ma tagħmlux iżjed sforzi biex tippruvaw tilħu ftehim li tista' tgħin lill prim Ministru tar-Renju Unit biex jilħu ftehim ma' Westminster. M'għandniex ninsew li di għandha tkun fuq in-nies u mhux il-politika u naħsbu x'naħsbu aħna rridu niftakru li d-deċiżjonijiet tagħna fil-ġranet u l-ġimgħat li ġejjin ħat affettwa l-impjiegi, il-tkabbir tal-ekonomiji tagħna u l-impjiegi il-ittra ta' nhar eh, tat eh, idea li forsi jista' jkun hemm aktar flessibilità jekk nistgħu dik il-flessibilità eh, naqilbuha f'proposti konkreti biex nindirizzaw il-kwistjoni li tqajmu qabel il-vot tal-bira huwa biss hemmhekk li nkunu nistgħu nieqfu nħarsu lejn passat ngħaddu għal negozjati tal-ġejjieni u nibnu relazzjoni aktar onesta għal ġejjieni. Grazzi. Per il gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali. Issa, s sur Giver ħofxtat għall-għalde. Iva, kollegi, ejja nkunu onesti, aħna konna qed nisperaw li jkun hemm riżultat differenti milli rajna, imma inna issa għal xi xhur nafu x'kienu l-ikbar possibiltajiet. Kenna indikazzjonijiet ta' x'kien se jiġri u Onestament, nista' ngħidilkom li jiena m'iniex sorpris għax bil-politika li hemm fi Downing Street f'Westminster f'Whitehall il-politika li ħarġet minn hemm dejjem kien hemm inti kontra l-sħubija fl-Unjoni, l-suqawlini, kontra l-Unjoni ta' Dwana, kontra il-movimenti ħiles tal-persuni, kontra il-backstop, lista ma tispiċċa. Għattu jena naħseb li f'dan id-dibattitu illum is-sur Kamal. Rridu naraw kif se noħorġu minn dan l-impass u fl interventi tiegħek inti id is-sitwazzjoni u nistgħu nifhmuha imma kif issa se noħorġu minn dan kollu? Kif se nevitaw il-senarju ta' no deal? Jiena naħseb u naħseb li nispera li taqblu miegħi li hemm bżonn maġġoranza li tkun favur xi ħaġa fil-House of Commons u fil-politika tar-Renju Unit kollha. Fl-interess tar-Renju Unit, maġġoranza mhux biss fir renjunit Unit imma għall-Unjoni u dan jista' jsir jekk fl-aħħar mill-aħħar il-partiti politiċi fir-Renju Unit u mhux il-Konservattivi biss imma kollha, jekk il-partiti kollha jibdew ipoġġu l-interess ta' pajjiżhom qabel l-interess tal-partiti politiċi tagħhom Ġifri, ħajnejdilkom dan l-istess affarid eh, b'mod ieħor. Jeremy Corbyn irid isir Prim Ministru tal pajizu hija xi ħaġa leġittima u li Theresa May trid tibqa' Prim Ministru hija wkoll għandha raġun. Imma li kulħadd li anki fl-Iskozja tkun trid tkun indipendenti hija wkoll leġittima l-biċċa xogħol dawn l-affarijiet kollha huma ambizzjonijiet eh, leġittimi f'postom. Imma dak li huwa aktar importanti li kulħadd issa joħroġ minn min fejn qiegħed jistaħba. Joħroġ mill-gandot. Naraw ġifiri li diskussjoni kollha naraw kif inbdiet Dejja ma skapitu tal-Unjoni Ewropea u, u l-ġlieda fil-partit fil konservattiv. Imma issa eh, qed jitkellmu fuq ġlieda bejnietom din hija kollox jiddependi il-futur tar-Renju Unit jiena bħala Belġjan umli mux f'postu li jena nejt xandom jamlu l-Ingliżi, ma naħseb li emżon nejdulom il-bibtana tar-Renju Unit li imħabba pajizom bżonn li jaslu għal kooperazzjoni bejn il-partiti kif namlu hawnhekk f'dan il-Parlament mill-bidunet biex jiddefinixxu ir-relazzjoni l-ġdida bejnietna kif għandha tkun u jerġgħu jiddefinixxu l-linji il-ħomor li kienu imposti b'mod unilaterali mill-hardliners fil-Partit Konservattiv. U b'mod onest ngħidilkom li aħna lesti mill-naħa tal-Unjoni Ewropea anki kif qal Michel Barnier u dadu kif konfermat li aħna jekk ikun hemm maġġoranza fil-House of Commons aħna lesti li nidħlu f'din ir-relazzjoni iktar fil-font u lesti li nnegozjaw biex naslu għal dan. Imma hemm żewġ affarijiet li rridu wissi fuqhom Din jo il-fat li jkun hemm jo, jew no deal il-kontroversja fil-polita l-politika Ingliża issa ġiet importata fostna. Iva li nista' nifhem li hemm bżonn iktar ħin il-fatt li nittieħdu eh, l-artiklu 50 wara l-elezzjonijiet Ewropej. Dan ikompli jġib iktar no, inċertezza għal negozju u mbagħad għall-interess tal-ċittadini tagħna iċ-ċittadini tar renju Unit u tagħna. Ikun hemm jew ma jkunx hemm deal hemm bżonn nagħmlu l-almu tagħna biex nissalvagwardjaw id-drittijiet taċ-ċittadini li nsibu wkoll fil ftehim tal-irtirar. U flimkien mal-Kumitat tal-Ibe aħna se nitkellmu ma' Select Committee tal-Home Office u mal-House of Commons biex naraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati. Għax jiena li ċittadini kollha m'għandhom qatt qatt ikunu il-vitmi tal-ġilid politiku intern. Grazzi. Issa għal partit tal-ħodor Filip Lambert. Grazzi, Sur President, kollegi. Dak li rajna jiġri l-biraħ kienet koalizjoni mhux ftit probabbli minn membri tal-Parlament eh, tal-Renju Unit li ivvutaw biħġarhom kontra xi ħaġa. Ġifiri, irtirar, ftejm tirar li is il-restrizzjonijiet legali tal-Good Friday Agreement il-linji homor li d-deċida l-gvern tar renjunit u u ukoll il- salvagwardja tal-prinċipji eh, tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-uniku ftehim possibbli u aħna fil-Parlament Ewropew eh, biħġarna u kol edin wara dan il-ftehim kif ġi prezentat minn Michel Barnier. Jiena imma meta rajt l-emenda li tresqet ġifiri fejn il-Renju Unit jista b'mod unilateralment imur kontra il-ftejn tal-Good Friday, din man tlaqax. Din din għawet li qalbi li li u rritni li eh, mizzoċ naħat irridu jisalvagwardjaw il-ftejn tal-Good Friday. Ma rridux nissottovalutaw li kull azzjoni unilaterali fl-Irlanda tista' wkoll iġib il-vjolenza u dan maħna ma rridux. Issa, maġġoranza qawwija kontra il-ftejm tal-irtirar u hemm maġġoranza qawwija wkoll fuq eh, senarju ta' no deal. Imma dan se jiġri b'default jekk ma jkunx hemm maġġoranza pożittiva għall alternattiva hekk se jiġri no deal Iġifiri l-autorit tar renju Unit iridu jerġgħu jikkonsidraw kif jaraw ir-relazzjoni magħna tal-futur. Jekk il-House of Commons ma triċ jew ma tistax issib dil maġġoranza pożittiva mela bħala demokratiku jina nemmen li l-unika alternativa i tkun li jirġaw imorru għant in-nies isaqsuhom jekk iridux il-Brexit eh, skont in-negozjati li jamlu l autorita Renju Unit. Kollegi, jiena kif nifhem tradizzjoni tal-tradizzjonijiet Ingliżi dejjem nara l-fair play u tradizzjoni ta' rispett imma l-MPs hawnhekk ma jagħmlux dan. Jiena nistennijom li jizommu mal-valuri ta' pajizom stess. Għalek jiena l-sħubija tar renju Unit fostna napprezza ħafna, intom tistaw tagħtu ħafna l-Unjoni Ewropea. Ġifiri, l-unika alternativa nerġgħu għandhom jisaqsu eh, l-nies iridux jibqgħu fl-Unjoni Ewropea. Ħanalaq billi ngħid li hemm ħafna dak li qed jintqal fuq il-negozju, fuq l-ekonomija. Jiena miż-żewġ naħat tal-fliegu eh, nitlob li iżommu dawn l-affarijiet u dimajnejhom. Jiġifieri nżommu u dimajnejna l-interessi tan-nies taċ-ċittadini fi żewġ naħat tal-fliegu għax dawn huma ishom l-ostaġġi tal-politika. Imma il-politika demokratika għandha tibqa il-ġid tan-nies għandu jibqa il-fulkrum ta' kollox. Grazzi. Issa għal-grupp is senjura Martina Anderson għal eh, gwe aħna naqblu ma' dan il-ftejji ma jinistawx il-naqsuħ. il naqsuħ hard for the Good Friday Agreement. The part of the British establishment that the aħna id-DUP għaw min jara li ma jaqbilx mal-Good Friday Agreement, imma aw min jara li l-Brexit jista' jeqret dan il-ftejim tal-Good Friday. Qatt ma se jkun hemm rezoluzzjoni favur l-Irlanda mill qatt ma kien hemm waħda mill-Parlament tal-Renju Unit U dak li qed naraw isir Minister isu ċirku. U l-Unjoni Ewropea dejjem ridet iżżomm dan il-ftejim tal-Good Friday. U għall-Irlanda kifet inti huwa leġittimu demokratiku u dan jistipula li meta l-Segretar tal-Istat tar-Renju Unit jaħseb li mandux li kunem eh, elezzjoni fuq l-laqda ta' l-Irlanda. Theresa May dan tafu għalitu mod publiku. Anki Karen Bradley, il-gvern tal-Irlanda irrit jis iktar dak li ħareġ il-Kunsill Ewropew f'Apri tal-2017. Ġifiri li jekk ikun hemm vot demokratiku tajjeb fuq l-unità tal-Irlanda, l-Irlanda ta' fuq tibqa' parti mill-Unjoni Ewropea. Din kienet klawżola. Issa, fil-frattemp għandna bżonn eh, contingency plan li biex inżommu il-Good Friday Agreement kollu kemmu anki ġifiri li ikun hemm referendum fuq l-aqda ta' l-Irlanda Iġifri ejja innaqsu l-affari drammatiċi din ta' dan il-konfront. Aħna għanna dritt niddeċidu il-futur tagħna mingħajr ta' ma jitħil minn barra. Hemm bżonn ngħidu kif irridu kif irridu parti mill-Unjoni. Il-klim ta' James Connolly għandhom iktar importanza ta' kuljum huwa qal li l-gvern tal-Renju Unit m'għandu l-ebda dritt fl-Irlanda qatt ma kellu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 dawn it-termini użat il-Prim Ministru Ingliża u dan huwa konsistenti ma' negozjati fit-8 ta' Diċembru fimt fejn sejrin kien hemm eh, skadenza ta' Sur Barnier u il-Prim Ministru Ingliża telqet fl-erba ta' filgħodu biex tiltaqa' miegħek u eh, iffirmajtu il-mekanizmu ta' protezzjoni għall-Irlanda Dan wera nuqqas ta' tmexxija, però iktar minn hekk il-Prim Ministru ma talmitx il-lezzjoni e, storika illi il-buliz dejjem jiġu għal-iktar. Għalhekk darftejjim taħruġ e, kien qisu tol bandira bajda. huwa ċar minn dak li jettu illi ma kienx hemm konċessjonijiet. Theresa May għadha l-Prim Ministru tagħna u dan diġà miraklu jekk kant li kieku kellha xi ftit tonu kienet titlaq saħin tal-ikel. Hemm xi wħud hawnhekk li jgħidu illi ħlejtu sentejn ma' ħajjitkom jien ma naqbilx għaliex intom issa ġibtuna eżattament ferrittu. U dan minkejja l-fatt illi 500 MP ivvotaw favur artiklu 50 illi jagħmilha ċara illi kien hemm sentejn fejn kellna ninnegozjaw il-ftejm ta' Ruċja minn kalla sempliċement nitilqu u dan ġie appoġġat ovvjament mill-att tal-Parlament, l ta' ħruġ illi jgħid moċċar ċar illi għandna nitilqu fid-29 ta' Marzu. Issa, Sur President, qed tajt illi m'hemmx appoġġ għal no deal, però intom ħsibtu laqas li laqas kien hemm eh, appoġġ għal Brexit tkunu sorpriżi kemm tinbidel l-opinjoni tal-pubbliku. Mr. Barnier qed jgħid da se jġib ħsara, però fil-verità aħna nsiru pajjiż indipendenti u jiena nistaqsi x'inhu l-prezz tal-libertà. Però jiena l-ewwel li nametti li dan fil-verità se jsir għaliex jekk naħdmu magħkom, anzi jaħdmu magħkom għandna Sur Blair u mexxejja oħra fl-Ingilterra illi jittrattaw lill votanti eh, b'mod ridikolu. Jiena li ngħidu illi jekk aħna ikonna estensjoni ta' artiklu 50 nistgħu niġġieldu fl-elezzjonijiet li ġejjin u aħna ser niġġieldu u jekk aħna nirbħu totalment u aħna jkollna nerġa' nivotaw fit-tieni referendu intom tkunu sorpriżi. L-Ingliżi veru kalmi bħala nies, però tindunaw illi jekk tasagġeraw aħna l-juni u niġġieldu iktar. Niġġieldu fit-tieni referendum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 fil-grupp Europa delle Nazioni del Fissem li jennef l-Onorevoli Batten. Grazie ħafna, Sur President. Aħna rajna sentejn u nos ta' xena ta' politika għabbażi ta' premessa falsa li ma tistax titlaq l-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim qatt ma kien se jkun hemm ftehim u qatt mu se jkun hemm ftehim qed naraw li sinjura May u l-Ministri tagħha ġejjin u sejrin lejn Brussell sabiex jilqu ftehim li ħadd ma jrid. Però ifakruna li ma jridux għax ma jridux jitilqu il-mexxej ma jridux għaliex skont ftehim fil-verità ma nitilqux u issa ser tiġi estiża u issa l-Ingliżi se nejjewhom sakemm eh, jaċċettaw li tilfu u r referendum jitraġġa lura. Mhux l-ewwel darba illi eh, sibt ruħi naqbel ma' Sur Verhofstadt huwa qal kif ser eh, nimxu l-qoddim. Naqbel ma li għal Sur Verhofstadt fit tijiem is-Sinjura May trid toroġ bi pjan B, però hemm pjan B li suppost kien pjan A. Jiġifieri nitilqu mill-Unjoni Ewropea taħt il-liġi tagħna u mbagħad ngħidulkom kif aħna ser nraġgħu lura u nemendaw 45 sena u ħafna biċċiet ta' leġiżlazzjoni skont il-prioritajiet tagħna u l-iskadenzi tagħna. Is-Sinjura May għandha tirriżenja immedjatament u tagħti il-post li xi ħadd li jsir Prim Ministru u verament ikun irid jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ingliż għandu l-opportunità illi isalva ruħu jekk huwa jikser fiduċja tar riżultat tar referendum mela mhux se jkun hemm fiduċja fis-sistema demokratika li ma tantx għolja bħalissa. Però huma jistgħu jifqu jistaqsu lilkom kif jistgħu jitilqu u jgħidulkom huma kif eh, għandna nitilqu u ngħidilkom li l-Ingliżi qatt mu ma ser jaqtgħu qalbhom. L-Onorevoli Dodds fissem il-membri indipendenti, Sur President, grazzi lil dawk mill-Kummissjoni u l-Kunsill għall kontributi tagħhom il fil-Kamra tal-Commons l-MPs iddeċidew fisem l-Ingliżi u e, irrifjutaw l-abbozz tal-tejjim ta' ħruġ il-pozizjoni kostituzzjonali tal-Irlanda, is uniku mar-Renju Unit u d-dritt tar-Renju Unit għal futur eh, indipendenti barra mill-Unjoni Ewropea f'dan il fejjim Diġa hemm xi konfużjoni dwar il-pożizzjoni legali fir-Renju Unit, hemm ħafna kliem dwar eh, id-dawmin f'artiklu 50 f'referendu ġid ejja niċċaraw din hija il-pożizzjoni legali illi fil-fatt ir-Renju Unit jitlaq fid-29 ta' Marzu tal-2017. Dan huwa l-unika element tal-liġi ċar fil-konfużjoni sħiħa. Hemm ħafna kliem, hemm ħafna teddita violenza jekk l-Ewropa ma tuħux dak li trid jiena nirrepeti aħna fid-DUP ma rridux li jkun hemm frontiera fiżika, però l-intelligenza ta' Dublin u il-mexxejja politiċi eh, qed jitolbu dil-backstop, però m'hemmx alternattiva għal no din. Dawn l-istituzzjonijiet ridu għamlu l-riżultat tal vota tal-biraħ inevitabli in-naħat kollha qalu li ma jista' jkun hemm l-ebda frontiera fiżika taħt l-ebda xenarju. Issa għandna nifukaw fuq negozjati pożittivi u ta' benefiċċju sabiex nimminazzaw l-iskontri fil-frontieri minna il-kontroversja tal-backstop. Fl-aħħar mill-aħħar hemmhekk dejjem kienet ir-risposta. U bekk nistaw nimxu l-qoddim, grazzi. l-Onorevoli Brock. Frau Ratspräsidentin, Herr Sur President, President eh, tal-Kunsil, Vice President Michel Barnier, kollegi. Naħseb illi f'dan id-dibattitu huwa ċar illi l-Unjoni Ewropea hija maquda f'dan il-proċess 27 pajjiż u l-istituzzjonijiet kollha huma maquda, però m'hemm xaqda fir-Renju Unit din hija l-problema aħna ser ninaqdu fl-imkien meta niġu għassu uniku u d-difiża tal-interess Ewropew. Dak l ewwel puntijaj, mbagħad il-biraħ kien hemm ta' le illi naqdet fl-imkien dawn mandom xjaqsmu xejn fl-imkien dawk li jridu Brexit, dawk li jridu jibqew, ikoll qalu le għax huma kontra il-ftejjin. Il Theresa May issa trid toffri soluzzjoni kostruttiva, issa ser titkellem mal-oppożizzjoni, naħseb eh, qed tagħmel dan sentejn tard. Naħseb dak li huwa importanti u li proposta kostruttiva tiġi min-naħa tal-Parlament Ingliż u mbagħad nistgħu niddiskutuha. Is-Sur Corbyn pereżempju qal jrid Unjoni Doganali mela dak li għandu jagħmel huwa li jipprova jiġbor maġġoranza għal din il-proposta u mbagħad meta jkun hemm din il-proposta aħna ma sibu l-ebda problema bija, aħna rridu suġġerimenti kostruttivi aħna ninsabu ħerqana li niddiskutuhom. Jiena naħseb illi huwa tard wisq sabiex ikun hemm il-ġlied politiku fil-gruppi u naħsbu fil-ambizzjoni personali, hemm bżonn ta' maġġoranza fil-Parlament Brittaniku u e, e, għanna nimxu l-qoddim. Grazzi. La parola all'onorevole Holzer. l Biden Holzer, grazzi, Sur President, eżis kollegi, dan huwa mument storiku Palma nafu l-istorja dejjem tissorprendina. Aħna bdejna l-mandat fl-2014 u ħadd ma seta' jbassar dan id-dibattitu tal-lum lanqas fl-2016 meta iddiskutejna il- riżultat sorprendenti tar-referendu tal-Brexit għadda ħafna żmien u l parlament Britanniku ħareġ b'deċiżjoni għandna ħafna inċertezza, però r-riżultat huwa ċar il-futur ma nistawx imbassruh. Ħaġa waħda biss ċerta, il-ħin qed jiskadi fadal 70 ġurnata biss u dan il-nazzjon kbir miexi riqet lejn it-tarf. Irridu nifqu niddiskutu il-governanza jew kif il-politika qed taħtaf is-sitwazzjoni is-sitwazzjoni qed tfalli. Mhux iż-żmien illi ngħidu minn kellu raġun jew ta' vendetta, issa l-mument għal azzjoni responsabbli fl-interess tal-ħafna u mhux tal-ftit l-Ingliżi normali huma dawk li ser jitilfu mill-hard Brexit aħna li ħanibqew fl-Unjoni Ewropea 27 stat membru li naqadna fin-negozjati jridu nkunu flessibbli sabiex nimxu qudiem sabiex nofru soluzzjoni pragmatika sabiex innaqsu l ħsara Tistgħu toqogħdu fuq l-SND m'għandniex ninsew illi fl-aħħar 40 sena ir-Renju Unit għamel kontribut kbir għal proġett tal-komunità, aħna ser eh, inħossu nuqqas tal-kollegi britanniċi, però l-ħajja tim għaddejja u għanna bżon ta' ċertezza dwar dak illi jrid ir-Renju Unit, irridu messaġġ ċar u il-vot tan-nies jista' jwassal għal dan. Iċ-ċittadini tar-Renju Unit għandhom jerġgħu jiddu lura l-kontroll U did darba nis ma jistawx jgħidu l maknux jafu fuq xiex qed jivvotaw. Ma rridx nidħol fil-politika domestika, però deċiżjoni li tibqew fl-Unjoni Ewropea eh, aħna nil-ewa 140 kollega inaqdu miegħi fitra sabiex nagħmlu ċara li aħna rridu l intom tibqew u aħna nilqawkom lura bidejna miftuħin. Mr. Mr. Vaden, also there is a blue card for you. Do you want to answer? Għandek karta blu, tixtieq tirrispondi? Le, grazzi. Onorevole Smith. L-Onorevoli Smith. Grazie, Presidente. Grazzi, eh, President, eżis kollegi. Jiddispjaċini għalikom li kolkom taffaċċaw dawn il-blasensijat, jiddispjaċini, però zgur indunajtu illi ir-Renju Unit fil fatt ma tantx huwa unit u il-gvern konservattiv jerġa' inqas minn hekk. Fl-Iskozja l-pożizzjoni hija ċara, aħna rridu nibqgħu, aħna votajna sabiex nibqgħu, aħna rridu nibqgħu f'din il-familja. Issa kollegi, issa tridu taffaċċaw li r-Renju Unit kif inhu tridu taffaċċaw il-liġijiet tar-Renju Unit nirrispetta dan, però hemm ħaġa ċerta m'hemmx Brexit tajjeb, din hija xi ħaġa taħsar l kulħadd. Xoli mhux illi nipprova nnaqqas l-effetti tal-Brexit, però li nwaqqaf il-Brexit u jiena sorpriż li hemm ħafna kollegi illi jadmu li lim il-partiti tagħhom sabiex jġibu sens il dal proċess mela l-ewwel iridu aktar ħin jiddispjaċini għal dan però din hija l-verità jekk intom triduna nibqgħu għandna bżonn ta' aktar ħin. Ir-referendum forsi mhux il-mod kif noħorġu minn dal proċess. Forsi, anzi, jista' jkun it-tmim għal dal proċess u forsi l-gvern fl-aħħar jisma' ħafna nis u uh, ma stressjati bħalis dawk li u ma Inglisi fl-Unjoni Ewropea u viċa versa. Aħna tkellimna dwar negozjajna dwar id-drittijiet ta' ċittadini, irridu natu ċarezza, ċertezza lil dawn in-nies. Għax dawn huma ħabsin ta' proċess li ma jikkontrollawx u li mhux tajjeb U għalhekk aħna għandna dmir lejn iċ-ċittadini tagħna. Il-Kummissjoni għamlet ħafna xogħol sabiex tipprovdi dawn id-drittijiet, però e, irridu naġixxu aħna fin-nuqqas tal-aġi tal-Gvern ta' renju Unit dawn iż-żewġ passi jistgħu e, imexxuna l qudiem naħseb li dan l isforz mhux ġej min naħa tal ta' Westminster, però rridu nagħmluh aħna grazzi ħafna. Mr. Smith, there is a blue card. Sir Smith, għandek blue card, tixtieq tirrispondi? Nistan nistaqsi minn għand min? I will not give Mr. Coburn. Jena mr nati li Sir Coburn aktar ossiġnu milli jistħaqlu. Onorevoli Spinelli. L'onorevoli Spinelli.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 mux biss ġifiri dan jaffettwa n-nies tal-Irlanda ta' fuq, imma anki uh, ċittadini tal-Renju Unit u anki tal-Unjoni Ewropea, il-futur mhux ċar, il-moviment ta' il-moviment jieles, l-inċertezza legali, mhux faċli wieħed jgħid kif wieħed jista' joħroġ minn dan l-impass u ġifiri minnajr ma eh, nerġaw morru nsaqsu il-ċittadini, imma jekk nikonfermaw li mux se jkun hemm ftehim, il-Kummissjoni il-Parlament irdu jagħmlu l-almu tagħhom biex jissalvagwardjaw għall-inqas id-drittijiet tal-ċittadini tar-Renju Unit, ġifiri jaraw x'inhuma l-proċeduri nazzjonali u jmorru u jieħdu biss il-prassi tajba. Għax speċjalment nżomulhom il-moviment ħieles fl-Unjoni Umbat, dawk li ċittadini, eh, iktar minn 300 ċittadini tal-Unjoni Ewropea li qegħdin li jgħixu fir-Renju Unit se jkunu il-vittmi kif diġà huma dawk ta' pajjiżi terzi għax hemm ambjent verament ostili li kien eh, dejjem inkoraġit mill-konservattivi mill-2013. Il-Parlament Ingliż għandu din ir-responsabilità. Il-ftejjimiet il ftejjimiet ehm, internazzjonali biss jistaw jagħtu l-ċertezza legali lill-ċittadini. Il-ring fencing tal-drittijiet huwa possibbli biex jipproteġi b'mod unilaterali il-residenti tal-Ingliżi fl-Ewropa naraw ukoll se jkunu l-relazzjonijiet futuri biex ikun hemm eh, l-ewwel ftehim bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Renju Unit biex verament eh, naraw li jiġu preservati d-drittijiet li nsibu fil-ftehim tertirjar. Dan jagħti iktar żmien l-Renju Unit u fl-axħar nixtieq ngħid mod speċjali, eh, ringrazzjament speċjali a Monsieur Barnier Issa, is-sur Atkinson. Signora Atkinson anzi. Down debate, carpe diem, Mrs. May. Carpe diem, signora May, jena nishtiq nirringrazzju l-Ċinies, s sur Juncker, is-sur Verhofstadt, illi eh, huma l-poster boys ta' Brexit. Nishtiq nirringrazzja lil dawk il-votanti Ingliżi illi eh, eh, poġġew il-gram fil-Gran Brettanja. Però ir-Renju Unit jiġi tradut. Aħna għandna Prim Ministru favur li tibqa fil-Unjoni Unit, kabinet li jixtieq jibqa fil-Unjoni Ewropea Però n-nies qalu li aħna ħjar minn hekk u jisħolhom aħjar minn hekk flimkien mal-Istati Uniti u flimkien mal-Commonwealth nistgħu namlu kummerċ taħt il-WTO u aħna ser npoġġu il-Gran lura fil-Gran Brittanja. U 17.4 miljun nies ivvotaw favur il-Brexit u flimkien ser namlu il renju Unit kbir mill-ġdid m'għandniex bżonkom aħna ser nraġaw lura ir-Renju Unit fid-dinja ta' barra. Our next speaker colleagues, our next speaker for two minutes, Mr. Kelly. Is-Sur Kelly għal żewġ minuti. Moħe ħaj jisplodi bl-affarijiet li smajt illum. Wara l-vot tal-Kamra tal-Commons il-bira, il-vot kien diżappuntanti però stajna nistennew, però huwa ċar illi laqda ta' 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea hija taw eh, xi ħaġa li għandna nammiraw u grazzi l sur Barnier ukoll. Eh, namir, nesprimi gratitudni. Il-bira qal: m'għandniex bżonn il-backstop għax qatt ma kien hemm frontiera fiżika. Ippruvaw għajdu dan lil dawk illi inqatlu meta provaw jaqsmu l-frontiera illi speċaw fidejn is-soldati Ingliżi li kienu vittmi ta' violenza u tatti terroristiċi. Dan kollu mhux qed jgħin minħabba din il-violenza kellna il-ftehim tal-ġimgħa kbira. U biex inkun ġust ma' Theresa May, eh, Sur Barnier u l-Unjoni Ewropea għamlu dak kollu li setgħu fil-ftejm ta' Russa biex jiżguraw illi l-ftejm tal ġimgħa kbira jiġi osservat u l-paċi eh, tibqa' dejja fl-Irlanda. Nixtieq ngħid ukoll lill kollega Sinjura Anderson li dan mhuwiex iż-żmien sabiex nistaqsu għal eh, referendum fuq l aqda eh, tal-Irlanda mhux dak li jridu l-Irlandiż u laqas il-gvern Eh, eh, Irlandiż eh, f'dan il-moment ikun divisiv u aħna ma rridux dan il-tħassib ta' ħafna nis huwa li mhux se jkun hemm ftehim illi r-Renju Unit jitlaqba ftehim mill-Unjoni Ewropea u irridu nippreparaw għal dar riżultat ukoll, però naħseb li huwa importanti li r-Renju Unit jieħu deċiżjoni jieħu deċiżjoni illi dan mhuwiex dak li jridu nispera illi ċ-ċittadini, anzi naf il-ċittadini tar Unit ma jridux dan ix-xenarju u rridu nagħtuhom l-opportunità illi jesprimu dan kollu. Forsi hemm bżonn ta' kjarifika minna ta' Bruxelles ta' Brussell dwar il- ftejm ta' ħruġ, però rridu nikkonsultaw l-ewwel net liċ ċittadini Ingliżi u nistaqsuhom intom dan tridu naħseb illi bla dubju se jgħidu le. Grazie. Give the floor for two minutes to Mr. Dance. Issa l-Onorevoli Dance. Żewġ minuti. Oh, really? Thank you. Uh... Grazie. Grazie ħafna, Signora Vice President. e jankunu ċari dwar il-proċess. L-interess, il-gvern huwa qed jaħdem fl-interess tal-, tal partit konservattiv biss aħna naħsbu illi dal-gvern għadda żmienu. Però d diskussjoni trid issir fir-Renju Unit ikun min ikun il-partit fis-seta se jsibu rwieħhom jaffaċċaw din l-għażla jew eh, jitbetu mill-Unjoni Ewropea u jeqirdu impjiegi l-futur, id-drittijiet tal-ħaddiema, l-protezzjoni ambjentali jew inkara jibqew fir-Renju Unit u jittilfu is-seta fuq dawn l-istrutturi din hija għażla fundamentali u ma nistgħux nevitawha l-ebda minn dan huwa tajjeb għall-ebda pajjiż u lanqas għar-Renju Unit. Però jien nixtieq nagħti messaġġ ta' tama għaliex il-Renju Unit grazzi għal għal għal Brexiteers għanna miljoni ta' nies li huma favur l-Unjoni Ewropea li rridu jiddefendu l-valur ta' dan il-pajjiż li rridu jitkellmu dwar kemm huma kburin dwar l-Unjoni Ewropea, rridu niddefendu l moviment Ħieles, l-istrutturi ta' dan il-post għal dawn il-ġenerazzjonijiet għal dawk li ġejjin. Però m'hemm l-ebda maġġoranza fil-Parlament Inglis għal no deal. Irridu nirrikonoxxu illi forsi għana bżon ta' iktar ħin jekk joġobkom kollegi tħallux il-loġistika ta' dan kollu jelbu il-politika. Għanna bżon tal-appoċ u l-biberija ta' kom sabiex nerġaw l-ura. Grazzi. Thank you. I now give the floor to Madam. Grazzi ħafna l-Onorevoli Scott Cato għal minuta. Jiena rajt il-vot tal-bira hawnhekk ġewwa ehm, Strasburgu ma' kollegi illi imħazbin dwar il-kriżi ta' Brexit ħafna jixtiequ li aħna nibqgħu Grazzi ta' dan, Brexit huwa falliment ta' tmexxija Theresa May falliet fit-tmexxija tal-pajjiż u fil-fatt irrispondiet biss għal ħtiġijiet tal parti tagħha. Jeremy Corbyn falla fil-dmir illi jopponi il-Brexit u bekk wasalna fid-disprament, però Brexit huwa l-falliment ta' solidarieta il-ġenerazzjonijiet tal-anzjani ma ma urewx solidarjetà ma' ġenerazzjoni tiż Insejna lil ċittadini li jgħixu fl-Unjoni Ewropea ħafna kellhom ħajjithom bidlet ta' fuq minħabba dal-proċess. Però eh, għanna id-dritt demokratiku li ngħidu jekk irridux dan għal pajjiż tagħna. Huwa ġust li d-deċiżjoni titraġġel lura fidejn in-nies. Grazzi ħafna għal żewġ minuti l-Onorevoli Gonzales Pons. Kollegi, wara l-vot tal-bira f'Westminster, ħaġa waħda biss hija ċara il-Commons irrifjutaw il-ftehim li għamel gvern tagħhom però ma jafux jiridu. Kellna maġġoranza għal żewġ voti negattivi, però l-ebda maġġoranza għal vot pożittiv wara xhur ta' negozjati, ta' mitfolot, gidbiet, wasal iż-żmien illi il-Parlament Ingliż jifhem il-verità. Il-Brexit mhix problema tal-Unjoni Ewropea, però problema tal-Renju Unit. Jekk iġobkom sibu soluzzjoni min irid l-aħjar Anzi, kulħadd irid l-aħjar relazzjoni mar renju Unit, però mhux a kwalunkwe prezz. Aħna ħbib però ma nistgħux idraġġew lura il-prinċipji tagħna part bħala membri tal-Renju, anzi tal-Unjoni Ewropea, din mhix deċiżjoni ekonomika, però hija għażla aħna komunità ta' valuri maqsuma għabbażi ta' stat ta' drittu trattati mhix relazzjoni ta' tranzazzjoni il-gvern Ingliż ħoloq di problema u l-Ingilterra trid issolvi dan kollu aħna lesti il-firma u ftejjim meta jasal għanna, però aħna lesti wkoll illi nimxu l-qoddim mingħajr dal-ftejjim. Salbira aħna ħsibna illi l brexit kienet reazzjoni għall kriżi tal-Unjoni Ewropea. Illum nafu illi kienet ir-reazzjoni għal kriżi nazzjonali fir-Renju Unit. Il-bira kien ċar illi m'hemm l-ebda għal Brexit biftejji, iżda laqqas minna ftehim għalhekk l-aktar ħaġa sensibbli illi ssir hija illi eh, nibqgħu kalmi u nimxu l qoddim keep calm and carry on u li sur varax u fejnu bir-rispett kollu ngħidlu jekk jogħġbok oqgħod attent meta tuża l kelma gwerra għaliex kien hemm fil-fatt gwerra u grazzi l-Alla E, il renju rabbaħa u kullħat e, talem il-lezzjoni pero mux is-sur Farage. Mr. Gonzalez Pons, there is a blue card uh, from Sur Gonzalez Pons, għandek blue card Mr. Etheridge. Toħda? Le, ċertament le. Did you say no? Oh, apologies. Uh, uh, I will go for a hearing check, colleagues.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 meta rajt id-dibattitu tal bira fil-House eh, of Commons li huwa ovvjament il-parlament li mit-tradizzjoni u eh, l-istorja aħna nirrispettaw, ma stajċ ma naħsibx li kollettivament aqas jafu xiridu imma il-kem jamlu diskorsi sbieħ. Kważi kważi l faraġ li anka f'dan id-dibattitu ta' minut ta' sija u nofs fuq il-Brexit, eh, Aqqas jippurtaħ joqotaw. Għamel diskors tiegħu probabbilment tefaw fuq YouTube u telaq. U hekk jagħmelu dejjem. Imma rrid nċedilu lis sur Farage jaf xi Dak li jrid huwa l-iżjed eh, Brexit bla ftehim ibes possibbli sakta biex imbagħad il-ħbib tiegħu iżarmaw l-NHS wara ikissru l-impjiegi ta' nies ordinari u joħloq eh, ġenna tal-bankira bla jibda kontrolli. Mbagħad jekk tisma' id-dibattitu f'din il-Kamra, f'din dan il-Parlament Ewropew, dak li qed nisma' mingħand il-kollegi huwa jekk joġobkom ejja noqogħdu bil-qeda u nħarsu lejn dak li nistgħu naqblu fuqu għal dik li hija l-ħolqien ta' maġġoranza u l-insibu soluzzjoni. sur Corbyn qal li ju jippreferi l-Unjoni Doganali. Għaliex ħadd ma jipproponi emenda fil-House of Commons li fil-fatt tajt hekk u naraw kemm nistgħu naslu lil in. Unjoni doganali hija l-aħjar soluzzjoni jekk sfortunatament jitilqu l-Ingliżi biex ikonna l-impjiegi fuq iż-żewġ naħat u insibu soluzzjoni li nistgħu nużawha. Għala tħallna fil-politika hawnhekk u anke f'Westminster mhux biss biex nagħtu diskorsi imma biex noqogħdu bil-qeda noħolqu l-maġġoranzi u insibu soluzzjonijiet mela ejja nxamru kwiem u nibdew naħdmu. Grazzi. Thank you. Colleagues, Grazzi kollegi, issa naddi għal proċedura kaċ tija, jekk aħna l-koll eh, nirrispettaw il-minuta nieħu kemm jista' jkun kellima. Is-Sur Pirzos l-ewwel. Grazzi ħbib eh, tar-Renju Unit għana jinsabu f'konfużjoni politika għal dik li hija il-Brexit. Għanna inwieġbu b'approċċ kreattiv. L-ewwel għandna nofru lill-Ingliż lill-nies tar-Renju Unit iktar żmien biex jiddeċiedu. It-tieni jekk huma jiddeċidu kontra eh, Brexit ibsa, rridu nikkonċiljaw ruħna mal-idea li nipparteċipaw fl-Unjoni Doganali anka fis-suq waħdini għandna nakkomodawhom għamilna u kol zbalji serji li waslu l-nis tar renju Unit jivvutaw favur il-Brexit. L-Unjoni Ewropea għanda bżon l renju Unit. U jina kull jum jidirli li qed isir ovvju li anka ir-Renju Unit għandha bżonn l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mr. Lopez Aguilar. Signora President. Isur Aguilar. Maġġoranza negattiva li hija ehm, tpoġġi r-Renju Unit f'tanil ta' konfużjoni u s-soċjetà tar-Renju Unit qed toħroġ dejjem aktar eh, inqas maquda. U mhuwiex fidejn dan il-Parlament jiddiskuti bla bla qiegħda fuq liema artiklu japplika. Aħna ovvjament irridu nirrispettaw l-opinjonijiet tan-nies tar-Renju Unit li irrifjutaw il-gidba u nappoġġaw l sur Banjer, il-negozjatur tal-Unjoni Ewropea, b'messaġġ ta' l-inserħu moħħu eh, messaġġ ta' garanzija u komprensibbli għal dawk kolla ċittadini kollha il-persuni li l-aktar jibżaw mill-impatt eh, tal-inċertezza. Grazzi. Mr. Jurek. Sur Jurek. Sinjura President, Sinjuri, il-kriżi tad-demokrazija Ewropea hija xi ħaġa li narawha f'din il-Kamra. Aħna konna qegħdin nitkellmu fuq id-dialogu l-pluralizmu kull darba meta il-kollegi xtaqu jistaqsu mistoqsija semgħu le. L-ebda konverzazzjoni ma seta' tissir, imma jgħidu li aħna kulleġ sajr l-Ewropa tħares lejna. Il-kriżi li naraw hija kullimkien Fil-Ġermanja għanna l-inqas eh, voti u appoċa l-ikbar għall-ikbar eh, partiti u fi Franza għanna rekord tal-inqas appoċ minkejja president li huwa ammirat madwar eh, l-Ewropa imma mhux fi Franza u anka referendum tal-Renju Uniti xi ħaġa ma femniex. Jekk aħna verament nixtiequ niddefendu il-kooperazzjoni Ewropea, jekk aħna rridu l-Ewropa tikkopera, wasal iż-żmien li imbidlu l-politika tagħna li dik kienet politika li kienet etteddet ir-Renju Unit, l-immigrazzjoni, eh, l-Armata Ewropea, l-Munita Komuni. Iżjed ma nbidlu dawn l-affarijiet malajr, iżjed ma jkollna opportunità. <clears throat> Issa, is-sur Hedi Giorgio. Grazzi, Signora President. Jiena naħseb li dan il-Parlament verament għajjem il-punt mal-Parlament Ewropew il-pozizjoni tiegħu hija ċara u rrid ngħid dan ir-riżultat ma kienx sempliċement telfa għall gvern tar-Renju Unit imma telfa għal setat politiċi fuq perjodu ta' snin twal għal konservattivi imma jiena naħseb li għandna bżonn nirreferu għal isem li huwa ir-raġuni għal fejn aħna qegħdin għaw il-koll flimkien illum. David Cameron. Għalfejn ngħid dan. Ma nixtieqx niżel bih, imma f'dan iż-żmien kruċjali aħna maħniex laba, ma maħniex qed nilabu xi logħba. U apparti dan il-referendum, irridu nieħdu dan l-idea mod kaut ħafna meta nitkellmu dwar deċiżjonijiet li ħajkollhom impatt fuq nies għal snin u ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. vse to v škodo britancev in cele evropske zveze. strinjam se s kolegom kamalom da britanski državljan. Grazie ħafna, Sinjora President. se tiġru ħafna affarijiet negattivi ħaġa ħażina għall-Unjoni Ewropea u anka għar-Renju Unit. Jiena naqbel li il-votanti tar renju Unit ġew żvijati minn stejjer u gideb il-poplu tar-Renju Unit issa jaf ġifieri li jkunu membru ta' l-Unjoni Ewropea. Imma x'għażla għandhom issa? Jew Brexit ibes jew jibqgħu membri tal-Unjoni Ewropej naħseb li fidejn in-nies jiddeċidu huma. Ħafna negozja ħajkunu qegħdin jitilqu mir-Renju Unit, ħafna ċittadini tar-Renju Unit ħajkunu qegħdin japplikaw għal ċittadinanza Ewropea Jiena favur li konna aktar Ewropa. Sur Tarabella. Jina xtaqt nirrispondi li sur Kamali ma mux ijet manna, u anke sur Ferreġ xtaqt jom. Anke dan u kol telaq. Id-dibattitu mbagħad ma jinteressawhom xejdu li għandhom jgħidu jitilqu lem. Xtaqt nitkellem fuq ir responsabilta tal-Brexit. Ġifri l-konservattivi li ġew eletti mill-ġdid Sur Barnier u l-tim tiegħu verament ngħidulhom li napprezza x-xogħol li għamlu għax il-ftehim ta' iktar minn 600 paġna huwa l-aħjar ftehim possibbli. Jena jiena l-Margaret Thatcher qatt ma nħobba, imma ħan nitkelle ngħid fil-klim għaleti li m'hemmx alternattiva oħra. Issa aħna naraw li għar-Renju Unit il vizavir populisti se jkun ir-raġuni li tirbaħ il-fatt li il renju Unit jibqa u l-Brexit ma jsir qatt. Grazzi, is-Sur Starabatti. Presidentin, vi wissen. Signora President, aħna nafu li soluzzjoni possibbli li kellna qudiemna falliet. Aħna nafu Li Brexit mingħajr salvagwardji hija diżastruża. Għalhekk, l-unika ħaġa nistgħu nagħmlu issa hija nistaqsu lin-nies huma x'iridu. Inti tista' tgħid li diġà għamilniha li mhix ħaġa demokratika nerġgħu nistaqsuhom, ma le, i għaliex li jmexxu n-nies hija demokrazija, ġifieri aħjar insaqsu lin-nies bil-mistoqsija irridu nidħlu f'negozjati mal-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. U nixtieq ngħid lil din il-Kamra, nixtieq nagħmel appell. Meta ninnegozjaw u naġixxu, ejja ma nkunux daqshekk eh, gburin u nduru kontra r renju Unit. Irridu naħsbu dwar l-Ewropa. L-Ewropa x'għandha bżonn. U hekk għandna nimxu qudiem fin-negozjati. Sinjora Flanagan, Jew ħagġa rridu ngħidu, jiena mhux dejjem naqbel ma' Sur Kelly, imma rridu niġu lura għal dak li qalet Eileen Foster li m'hemmx eh, qatt ma jista' jkun hemm fruntiera ibsa eh, fl-Irlanda jiena nixtieq nkun naf eh, kienet Eileen Foster meta kien hemm il fruntira ibsa, forsi ma kienx hemm għalija, imma hemm kienet huwa ċar li aħna għandna bżonn ta' estensjoni għall-artiklu 50 il-mixjien eh, lej ħajt. Jekk dan ma jsirx, l-Unjoni Ewropea trid tippreżenta eżattament kif se tkun qedtejn lill-ekonomija tal-Irlanda b'mod partikolari il-komunità tal-bdiewa. Jiena smajt eh, kumment minn is-Sur Gonzales Pons li din mhix problema tal-Ewropa, Issa n-nies hawnhekk forsi argumentaw li ma iċ mill-Ewropa, iva dan huwa argument b'saħħtu tista' tajda ġurnata sħiħa, imma issa hija l-problema tagħna. Aħna fil-Repubblika tal-Irlanda membri tal-Unjoni Ewropea u din qed toħloq problema kbira ħafna għalina. Għalhekk li ngħidu li din mhijiex problema Ewropea hija żball. Bidlu dik l-attitudni u Sur li rrid ngħid jiena kont imħasseb għall-ewwel fuqu imma għamel biċċa xogħol verament eċċellenti inti inti rnexxilek iżom kalm tu li triq kolla. U il-President waqqaf il-kellim. U tad il-kelma l-Sur Hockmark. Signora President, l ewwel net. Dwar il-kollegi tal-UKIP. Kif nifhimha jiena, huma m'għandhom xaqqa s siġu wieħed f'Westminster. Aqas wieħed elett mill-poplu tal-Renju Unit fil-Westminster fuq kif għandhom jindirizzaw il-ġejjieni tal-Unjoni tal-Renju Unit. U naħseb hemm raġuni għal dan. Imma anka Sur Farage u l-oħrajn għandkom tkunu grati l-Unjoni Ewropea għaliex mingħajr eh, l-Unjoni Ewropea kieku għandkom rappreżentazzjoni parlamentari imkien. Tini net dwar ħbieb tar renju Unit u dawk li qed jindurizzaw dawn il-kwistjonijiet Westminster. Jekk iridu proroga, jekk iridu jaħsbu, jekk iridu imorru lura lejn l-Unjoni Ewropea, e ngħidulhom li nilqawhom. U fl-aħħar net is-Sinjura Grappini. Grazzi ħafna, Sinjur President, Kommissarju. Dan huwa suġġett verament importanti. Qed naraw li fil-Parlament Ewropew għaw maġġoranza li tixtieq li ir-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nirringrazzja n-negozjaturi ma' problema miex fil-Unjoni Ewropea ma fil-Renju Unit jina mħasba dwar dak li jiġri fiċ ċittadin ma' ċittadini Ewropej. Xħa jiġri ma' ċittadini ta' Renju Unit li jiexu fl-Unjoni Ewropea. Jina mħasba u koll eh, ma' relazzjonijiet u naħseb li għanna bżon inkomplu n negozjati. Imma il-Renju Unit permezz ta' rappreżentanti tiegħu mhux il-popolazzjoni għaliex il-popolazzjoni trid tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Jiena tkellimt ma' ċittadini u kulħadd irridu jibqgħu. Ir-responsabbli huma l-politiċi li qed jagħtu informazzjoni ħażina u membru tal-lemin tal-qal li jekk joħroġ ir-Renju Unit aħna ħanħallsu minn butna ehm, għal. Thank you very much, Madam President. Um, ħanispiċaw ħansu aħna. Mela, dik kienet il-kaċ tiegħi sanad il-kelma l-Sur Timmermans mingħajr ir-reżiljenza tal-poplu tar-Renju Unit fl-iżjed mument diffiċli tal-istorja kieku qas edinaw aħna grati għal libertà li waslu il-soldati tar-Renju Unit hemm rabta li ma tistax tinkiser bejn ir-Renju Unit u l-Ewropa. U jekk ir-Renju Unit huwa fl-Unjoni Ewropea u le, ċertament ħajkunu parti mill-Ewropa, mod li ħajiddefinixxi id-destin komuni tagħna. Issa jiena eh, inħoss eh, jiddispjaċini nara ir-Renju Unit mifrut kif bħalissa, d divizjoni li tinħolqot mill-Brexit għandha effett paralizzanti fuq is-soċjetà tar-Renju Unit. U jiena ħanibqa grat mhux biss għal libertà tagħna imma anka għal pereżempju l-allima li kelli li għalmuni inħobb il-litteratura, l-arti li għalmuni l-Ingliż. U din xi ħaġa ħadd inbidel jiġri xiġri. Imma rrid niċċara punt bħala reazzjoni ta' dak li ntqal sur Kamal u anka sur Farage Jiena fil-Kummissjoni ma' Mr. Michel Barnier jew laqqas f'wieħed mill u għoxrin eh, kapitali qatt ma rajt xi ħadd jixtieq li jikkastiga lil Renju Unit tal qed jitilqu mill-Unjoni Ewropea, dan mhux il-każ. Fin-negozjati li rajna kien hemm attitudni fil-kapitali kollha u fil-Kummissjoni Ewropea li jixtiequ jagħmlu l-inqas ħsara possibbli f'dan il-proċess. Iżda ejja ma noħolqux illużjoni li dan il-proċess jista' ma joħloqx ħsara. Il-Brexit ħajamel ħsara lir renju Unit, lill-Unjoni Ewropea, hija responsabilità kollettiva tagħna li dak dik il-ħsara nillimitawha kemm jista' jkun. Issa x'ħaj jiġri fil-ġimgħat li ġejjin, fix-xhur li ġejjin, forsi anke fis-snin li ġejjin dika issa fidejn il-poplu tar-Renju Unit. U fl-ewwel pożizzjoni hija il-House of Commons fi ħassir id-diskussjoni. U aħna irridu nilabu il-karti li labunna. Naħsbu x'naħsbu. Jina għatma għamilta sigrita li ovvjament jina nipreferi l-Renju Unit jibqaw fil-Renju unjoni eh, Ewropea, imma mhux fidejna dika fidejn il-politiċi tar-Renju Unit jiddeċidu huma. Imma rridu nagħmlu ħaġa ċara ħafna dwar dak li qari sur kamal dwar suq intern, elementi oħra tal-Unjoni Ewropea. Ma tistax tajt, onestament, jina ħanitlaq mill-Unjoni Ewropea ma ħaniħu dak kollu li joġobni miegħi. Jagħmel xi jagħmel lill-Unjoni Ewropea Jena naħseb li bħala politiċi Ewropej, bħala stati membri, bħala istituzzjonijiet, irridu inħarsu l-elementi essenzjali ta' xi tfisser li tkun parti mill-Unjoni Ewropea u dan inkludi l-integrità tal-erba libertajiet. Ġifiri inkludi wkoll l-integrità tas-suq intern. U din hija xi ħaġa li mhijiex negozjabbli ħaġa oħra li tisorprendini hija li s-sur Farage l-ħolma tiegħu ta' ċertu indipendenza ħatwaslu li jinjora kompletament l-importanza fundamentali tal-ftehim tal-Good Friday għal paċi fl-Ewropa. Assolutament huwa ċar lill kummissjoni Ewropea li aħna għandna responsabilità kollettiva bħala Ewropej li nassiguraw li nibqaw e, eh, tibqa l-paċi fil-gżira tal-Irlanda U għal dik il-paċi fl-analiżi tagħna huwa essenzjali li ma jkunx hemm frontieri ibsa fl-Irlanda. Għalhekk għandna bżonn il-backstop. Din ukoll hija xi ħaġa mhux negozjabbli. U verament tħawadni Minna ħajja inkoraġġanti li għanna dan il-livell ta' solidarjetà Ewropew li ħadd fis-27 kapitali moħa jinsa lill-Irlanda bl-ebda mod. Iżda ma nistax nifhem kif hemm daw in-nies kollha f'Westminster li ma jarawx il-valur essenzjali tal-ftehim ta' Good Friday ta' ġimgħa kbira eh, u li huma lesti jipperikolaw l-istabilità u l-paċi fl-Irlanda għal din il-ħolma firħa. Issa mun qed nitkellem dwar l-impjiegi li ħajkunu jintilfu, l-opportunitajiet li ħajintilfu ta' investiment. Urridu nkunu onesti. Li kiku qalu aħna verament irriduha li ma jimpurtanix li jintom titilfu l-impjigi ta'kom ma jinteressanix li jintilef l-investiment li ħajkonna tarbit kbir fl nhs jew inkella li ħajkun hemm taħwit fit-toro ma jinteressanix aħna rridu dan li lin mill-konsegwenzi eh, eh, dik kieku kienet tkun kampanja onesta imma aħna ħanistennew id-deċiżjonijiet ta' Westminster u Renju Unit aħna ħankomplu mod onest bil-proġett tagħna biex nagħmlu kemm jista' jkun mill-inqas ħsara lilin minn eh, dak li ħajġi offrut lilna. U sur Kamal semma il-kanzonetta il tal-Eagles. Ħanibqa iżjed rip. Ħanikwota Rolling Stones. Mhux dejjem tista' tiħu li trit, imma jekk tipprova kultant, forsi tieħu dak li għandek bżonn. Um, thank you one would like to hear people sing in the chamber perhaps it might Għaw ħadd li jista' jkanta fil-kamra forsi nirranġaw naqra dil-burdata issa ħanaddi l-kelma lis-Sinjura Ċott tal-Kunsill. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli, Sinjuri. Ovvjament, aħna rridu nittamaw li il-proċess parlamentari fir-Renju Unit ħajwassal għal riżultat li jista' jwassal għal irtirar ordnat mill-Unjoni Ewropea. Aħna rridu nkunu eh, nappoġġaw dan il-proċess kemm jista' jkun. Jekk dan ix-xenarju pożittiv jimmaterjalizza, irridu nindunaw li il-ftejim li bilna fil-fuqu fil-25 ta' novembru kien biss pass l-ewwel pass fi proċess twil aħna ħajkonna nżommu l-implementazzjoni tal-ftehim ta' irtirar e, taħt għajnejna sabiex naraw li was